U l-laqa fit-22 ta' marzu, il komissjoni tal-Affarijiet Legali verifikat is-setat ta' sur Arnt Kon u proponiet il-validar tal-mandat tiegħu mill-24 ta' frar ta' din is-sena.